De acuerdo con el orden del día. Tajjeb wis, skont l-agenda, issa ħanim nimxu fuq il-rapport ta' seba mozzjoniet li għanna qoddimna dimna dwar l-Italja u l-libertà ta' informazzjoni. U l-ewwel mozzjoni ta' riżoluzzjoni għu waħda konġunta minn tliet gruppi politiċi li PP l-ICR e u DFD, il-grupp DFD. U dinja dwar il-kwistjonijiet kollha m'hemm l-ebda amenda u nistgħu allura e, naraw il-vot li huwa miftuħ.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 644 vot kollox, 297 favur, 322 kontra, 25 astensjoni. Il-mozzjoni il ma ġietx aċċettata. U issa niġu għal riżoluzzjoni dwar il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-Partit Popolari, memx emendi, President, qed nitkellem dwar l-artiklu 57.1 biex nitkellem dwar l-emenda 2 li ġiet ippreżenta mill-Partit Popolari dwar mozzjoni konġunta dwar libertà ta' espressjoni fl-Italja u stati membri oħra fl-Unjoni Ewropea din l-emenda hija arrokaza, hija arrokaza l-Parlament Ewropew u qasbis sanna niddibattuha, aħseb wara nagħtu vot fuqha di hija ġejja minn bażi falsa u din hija biss arja sħuna li saret fi żmien fi żmien minn naħa Portugiża fi żmien ta' elezzjoni tagħhom m'hemmx kwistjoni u ġi provat hawnhekk illi l-poplu li huma il-nies li huma favur din l-emenda iddimostraw l-intolleranza tagħhom fuq l-internet u l-attitudni ta' inkwizizjoni Jitkellmu dwar Jose Salmon li huwa il-rebbieħ tal-premju tal-litteratura huwa jidher jidher ċara hawnhekk minn qed ibati minn nuqqas ta' libertà Grazzi ħafna u issa niġu għal riżoluzzjoni u għalija memx emendi. It-talba għal vot roll call allura dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astensjonijiet, allora biex ma jkunx hemm dibattitu eh, niftħu il-vot elettroniku. Cierra votazzjon. Votazzjoni maluqa, total ta' 678 vot, 258 favur, 347 kontra, 73 astensjoni. Din il-mozzjoni ma ġietx aċċettata. U issa ngħaddu għal vot dwar ir-riżoluzzjoni min-naħa tal-ICR m'hemmx emendi dwar din u talba għal vot roll tal-idejn ma ċiċ aċċettat u issa daw voti favur, voti kontra, astensjonijiet. u li tiċċekjaw din il-vot u allura niftħu l-vot elettroniku. Votazzjoni mal-waqa. 678 vot, 301 favur, 351 kontra, 26 astensjoni. Din ir-riżoluzzjoni ma ġietx aċċettata. Tajjeb, issa naddu sul-President taħt l-artiklu 147 nixtieq infakkarkom li din il-Kamra fid-dibattitu dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja għal fl-2007 deċidiet id-deċidiet li ma nsemmux nies eh, b'mod individwali f'dawk li għandhom xjaqsmu għal anijiet politiċi imma li allura għanna natu l-istess nuru l-istess attitudni bħalma qal il-Partit ta' Popolari fil-vot li jirriferixxi għal President tal-Italja Giorgio Napolitano. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Sotoji. Issa, intom semmejtu il-punt dwar inadmissibilità taħt l-artiklu 157 tal-proċedura u bħala riżultat il-President Jusek eżamina il din il-proċedura u dan wasal għal din dawn il-konklużjonijiet l-emendi 7, 8 u 9 li jinti referejt li jom huma direttament uda mat test li qed jiġi emendat. It-tieni punt daw mhumiex qed fitxu biex inneħħu jew jieħdu post it-test kollu. U lanqas qed ifittxu li jemendaw daw numru ta' paragrafi varji fit-test. U lanqas dawn se jeffettwaw il-verżjonijiet lingwistiċi differenti allura bħala riżultat ta' dan applikazzjoni stretta ta' dispożizzjoni tal-artiklu 157 b'din l-applikazzjoni il-Presidenza tħoss li il-rekwiżiti kollha qegħdin hemm għal daw l-emendi biex ma jkunux inadmissibli. Allura, il-presidenza tiddeċidi li dawn umma fil-fat inadmissibli u allura referenza tal-presidenza napolitano li huwa ħabib kbir tagħna se tkun inkluża xaħna nistgħu nirreferu għal ismijiet ta' personalitajiet fit-testana. Immur lura talba tiegħek, sur sosori, hemm alternattivi oħra li jistgħu siru pereżempju tista' tissottometti emenda minn għatijak jew tista' tivvota kontra dawn l-emendi. Dawn huma alternattivi li inti għandek. Sul Mauro, inti għandek il-kelma. Eh, signor Presidente, concordando pienamente con l'interpretazione. Grazie, Sir President. Jena naqbel ma l-interpretazzjoni tal-President ta' regoli li kopru daw l-emendi. Għandi proposta għall-emendi. Aħna nżommu l-emendi kollha u sempliċement niproponu li l-isem u l-kunjom tal-persuna tal-President tal-Repubblika jitneħħa. Għal daqstant jena neproponi li nirrispettaw l-abitudni normali tagħna li nirreferu għal nies bisimom, neħu l-klim Giorgia Napolitano u n-nies xorta jistgħu jivutaw għalihom jew kontrihom. Naħseb li dan Bek inkunu qed nuru rispett lejn il-President ta' Repubblika Taljana li fil-fatt iva qal. Dak li instama jgħid mill-membri kollha. Grazzi ħafna sur, sur Mauro. Is-sur Rinaldi jekk jogħġbok. Grazzi sur President. Jiena ħadd nota fir rigward tal-admissibilità tal-emendi U nishtiq li lil dawk li jiti jiprivaw jiblu dawn li għamlu dawn l-emendi biex jirtirawhom. Għaliex jiena naħseb li it neħija ta' l-isem u l-kunjom tal-President ta' Repubblika mhux ser iġib wis tibdiliet fl-emenda għal daqstant Jiena qatt ma rajt membri tal-Parlament minn pajjiżi ieħor li jgħidu l-Reġina Elizabetta jew inkella il-President tal-Ġermanja li jgħidu dawn l-affarijiet fil xogħol parlamentari tagħhom. Għal daqstant jiena nitlobkom tirtiraw emenda seba' 8 jew diża' mir-reżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Sur Sassoli, jekk joġbok. Minħabba l-fatt li inti konti kil persuna li għajmet din il-kwistjoni, U minħabba l-fatt li għanna proposta għas-sur Mauro bħala risponsa tal-batija għal daqsan forsi jisa tixtieq titkellem biex t-tejdinna dwar dan. Iva, aħna lesti li neħu li isem il-kuljom tal-President tal-Italja, sur President, minn dawk l-emendi u għal daqstant nivutaw kontra. Tajab ħafna aħna ser inneħu li semmu l-kunjom tal-kap ta' stat tal-Italja. U issa ser naddu għal mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-erba gruppi li huma s-Soċjalisti Demokratiċi, Liberali, il-Ħodor u il-Gwi. U dan jissostitwixxi il-proposti kollha b'test ġdid u l-ewwel ser nivvotaw fuq emenda numru 5. Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? ma ddiċ. Amenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 687 eh, vot, 306 favur, 343 kontra, 38 eh, l-astenzjoni. Ma ddiċ. Amenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. 676 vot, 318 favur, 343 kontra, mistax l-astenzjoni ma' ditx. Issa għandha emenda orali, Missur Melo jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Sir President. L-eżerċizzju mill-Gvern Soċjalista fil-Portugal wassal għal din id-deċiżjoni biex nittrattaw l-istazzjon ta' televiżjoni Portugiża u il-persuna li ħadet din id-deċiżjoni issa qiegħda tiġi eżaminata u investigata mill-Gvern Portugiż. Grazzi ħafna, is-Sur Melo. Għaw xi membri fil-Kamra li qegħdin jaġġezzjonaw għal din l-emenda orali? Grazzi ħafna. Allura l-emenda ma tiċ. Nadu għal paragrafu 3 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni għamaluqa. 677 vot, 338 favur, 320 kontra, 19 l-astenzjoni, għaddit. Issa se nivvutaw fuq paragrafu 4, votazzjoni nominal votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. 686 vot, 339 favur, 326 kontra, 21 l-astenzjoni għaddit. Amenda 6. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. 687 vot, 300 wieħed favur 368 kontra 18 l-astenzjoni. Paragrafu 5, votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. 686 vot, 345 favur, 324 kontra 17 l-astenzjoni. Għaddit. Paragrafu 6 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 684 vot, 342 favur, 327 kontra, 15 l-astenzjoni għaddit. Issa se nivvotaw fuq paragrafu 7, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni għaluqa. 687 vot, 346 favur, 318 kontra, 23 l-astenzjoni għaddit. Punt 7 votazzjoni, daw favur, kontra, astenzjonijiet. Eja iċċekjaw l-dan, ma kienx ċar, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 687 vot, 345 favur, 323 kontra 19 l-astenzjoni, għaddiet. Issa ser votaw fuq emenda seba, votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għaluqa. 688 vot, 302 voti favur, 346 kontra 40 l-astenzjoni ma' 10. Amenda disa, votazzjoni nominal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. 683 vot, 326 vot favur, 335 kontra 22 l-astenzjoni maddiċ. Issa se nivvotaw fuq uh, premessa B, dawk favur. Kontra. Naħseb li għaddiet jenerġaw li ċekjaw l votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 688 vot, 343 favur, 326 kontra 16 l-astenzjoni għaddiet. Amenda 2, votazzjoni nominal votazzjoni hija miftuħa. il-votazzjoni għamaluqa. 690 vot, 269 favur, 338 kontra, 83 l-astenzjoni ma ddiċ. Issa ser nivvotaw fuq amenda numru 3, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Issa ser nadu għal premessa ċ żewġ partijiet votazzjoni nominali. Għattini parti. Pero jeni votaw fuq l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. 689 vot, 339 favur, 331 kontra, 19 l-astenzjoni. Għaddit. it tieni parti għaddit. Issa ser naddu għall-emenda numru 1 votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. 691 vot, 270 vot favur, 339 kontra, 180 l-astenzjoni maddiċ. Premessa d, jek joġbok, da favur, kontra, naħseb għaddiet. Astenzjonijiet, iva għaddiet. Amenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 688 vot, 261 favur, 338 kontra, 89 il-astenzjoni ma' ditx. Issa għana emenda orali, Missur Sasher, jekk joġbok. Sir President, jiena nixtieq nfakkar lill kamra bil-fatt li l-Parlament Ewropew m'għandux jaċċetta riżoluzzjonijiet li qegħdin japplikaw standards doppji. Għaldaqstant jiena qed nikkwota l-eżempju minn pajjiżi mill-Ungerija li għajt li il-Ministru tal-Finanzi kienet eh, jagħmel proċeduri kriminali kontra l-ġurnalisti għaliex ma oġbux dak li kienu qegħdin jikbu dwaru. Għaldaqstant jiena ma naħsibx li ninsemmu il-Prim Ministru Taljan fi testakom u li ġara naħseb huwa ħafna iktar iktar serju fl-Ungerija u allura tiġi applikat tiġi applikati standards doppji. Allura il-kollegi tagħna nitlobhom il, il ma ma jivutawx għaliex huma qegħdin biss jagħtu show biex jagħmlu bullying fuq il-Prim Ministru ta' pajjiż. U dan l-atteġġament qed isir għaliex il-gvern mhux mill-familja politika tagħkom u għaldaqstant mhux qegħdin tapplikaw l-istess standards. Għaldaqstant l-emenda hija waħda tajba. il-Parlament mandux jaċċetta standards doppi biex jagħmel pressjoni politika fuq il-ġurnalisti fir-rigward ta' każijiet ta' korruzzjoni ta' politikanti u allura il-gvern fl-Ungerija ħad passi biex jagħmel proċeduri kriminali kontra membri tal-medja, mod partikolari Sur Thomas Pindra li huwa il-ġurnalist. U Irridu nżommu f'moħħna li proċeduri kriminali u kontra ġurnalisti minħabba xi kritika fuq xi gvern, xi persuna mill-gvern u dan irriżulta f'atmos fil-fat li il-ġurnalisti għedin taħt pressjoni fl-Ungerija. Jien nitlobkom tappoġġaw din lamenta biex iżommu l-kredibilità tagħkom u tagħmlu ċara li intom intom x'qed tagħmlu bullying fuq persuna li ma toġobkomx u li mhijiex mill-familja politika tagħkom. Iżda minn edin tagħmlu dan minħabba li temnu fil-ħelsin tal-medja fl-Ewropa. Grazzi. Gracias, señor Sacher. Su enmienda oral ha sido leída. ¿Algún miembro de la Cámara? Grazie ħafna, Sur Sacher. Emenda orali tijak. Smajnija, għaw xaħat li jieġezzjona għall-emenda ta' Sur Sajer.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 L-emenda ta' sur Sajer ma ġietx aċċettata għal daqstant ejjew ngħaddu. Fuq premessa eh, votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni għamaluqa. 684 vot, 331 favur, 327 vot kontra 26 il-astenzjoni. Għaddit. Emenda 11 votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. il-votazzjoni hija 689 vot, u 19 favur, 344 kontra, 26 l-astenzjoni ma ditx. Ejjew issa nivvotaw fuq il-mozzjoni għal rezoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija

La proposta. Il-mozzjoni għal rezoluzzjoni. Signori, jekk iġobkom? A ver, señorías. Senjor Mauro, sientisi. Vamos a ver. Jekk joġbok, Sur Mauro, hu postok. Resolución del gruppo. Ejja, naddu għal mozzjoni rezoluzzjoni mill-anzi l-grupp tal-ħodor. Il-European Free Alliance ma kienx hemm emendi għal din is-riżoluzzjoni dawk favur. kontra jew niverifikaw. Votazzjoni hemm miftuħa. Freedom and democracy. Se cierra votación. 600. Il-votazzjoni għam għaluqa. 675 vot, 321 favur, 346 kontra, 8 eh, astenzjonijiet. Ma ditx. Isse ser naddu għal mozzjoni rezoluzzjoni minant il-grupp tal-European Freedom and Democracy. Mem xamendi dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ser niverifikaw. Votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa. 676 vot 257 favur 399 kontra 20 l-astenzjoni ma ditx. Issa sar naddu għal mozzjoni għal rezoluzzjoni minn mill-European United Left nemxamendi dawk favur kontra stazzjonijiet ma ditx. Issa sar naddu biex nivutaw fuq uh, mozzjoni għal rezoluzzjoni minnant il-Soċjalisti Demokratiċi memx emendi dak favur kontra astenzjonijiet ser niverifikaw. Votazzjoni hija miftuħa. Mm-hmm. <clears throat>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 Fl-aħħar sa nivvotaw għal mozzjoni riżoluzzjoni minnaħa tal-Grupp Liberali u Demokratiċi m'hemmx emendi votazzjoni favur. Voti favur. Dawk kontra astenzjonijiet sar niċċekkjaw dan ħan verifikaw jekk jaġobkom votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjoni.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 Signor Mauro, retoj. Signor Mauro, pide. Is-Sur eh, Mauro. Sur Mauro, enti tixtieq intervjeni jew uh, point of order? Ma point of order li tixtieq tagħmel? Sur President, xtaqt ngħidlek biss dwar uh, xi ħaġa verament serja, mhux marbuta mal-vot, mal-votazzjoni, però xtaqt li l-Presidenza tal-Parlament tagħti ħarsa malajr li dan li ser ħalli naraw li l prerogativi tagħna jkunu eh, salvagwardjati dal-ħoddu membru tal-parlament tal-grupp tagħna mod speċifiku. Ra uffiċjali mill-Pulizija Taljana fil-kamra tiegħu eh, privata tal-Lukanda u uh, kien uh, obbligat li jitlaq minn Strasberg u jmur lura eh, din uh, kienet ordni minnħa tal-orti taljana illi ordnaw tiftix fil-kamra privata ta' membru parlamentari Ewropew. Din hija ksur ta' privileġġi tagħna. Jiena qed nitlob illi dan il-Parlament din il-Kamra u intom, Sur President, taraw x'qed isir eh, minnaħa tal-orti eh, taljana kontra Sur Mastella. Din hija ksur tal-immunitajiet u privileġġi tagħna. La presidencia procederà a tratar de este asunto. Grazie, Sur Mauro. Il-Presidenza ser tħares lejn din il-kwistjoni u importanti illi nisalvagwardja u privileġġi u l-immunità tagħna. Sur Landsbergis, inti tlaqt bżux titkellem. Sur President, eżis kollegi, jina nittama illi voti ta' qabel eh, dwar il liġi Litwana Dan il-votazzjoni sfortunat wassal lil kollegi sabiex jifmu x'għandna hawnhekk dimna li ma periklu għandna nevitaw illi l-Unjoni Ewropea m'għandix issir l-Unjoni Sovjetika. Grazzi ħafna l-Sur Landsbergis ħanaddu għall-ispiegazzjoni tal-vot. Is-Sur Ribellini jekk jogħġbok. Signor Rivellini, ti... Is-sur Rebellini oggi joġbu.